Imis huwa tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-Irsiset Ewropej. Nixtieq nad il-kelma il-rapporter is-sur ħajtama. Jekk joġbu erba' minuti. President, kollegi, kummissarju, għana dejjem nitkellmu dwar problemi. Imma waħda mill-ikbar kawżi hija il-politika li għanna fil-settur għanna ċansijiet gbar illi l-bdiewa l est li jihdu l est jisfruttaw. Iridu jisfruttaw dawn l-opportunitajiet u nasab illi propju fuq dan il-punt qed jisħaq ir-rapporti għaj. Grazzi lill-Kummissjoni illi semmijiet diversità l-użu ta' risorsi, il-kwestjoni tal-ilma għanna sfidi ġodda. U nafoċċaw dawn l-sfidi fil-bidja permessa l-innovazzjoni. Bekk ikodna ikel aħjar u ambjent aħjar u iktar diversità. U jena tassew gbur b'dan kollu. Irridu natu dan l-bdewa tagħna li li jiex nistaw nużaw eh, inqas pestiċidi u iktar fertilizzanti organiċi dan huwa mod kif eh, inwiżnu lil bdiewa fis-settur. Naħseb eh, huma f'pożizzjoni li jgħixu l-popolazzjoni tagħna, però rridu ntuhom iċ-ċans li jagħmlu dan, irridu nwittu triq għall-innovazzjoni fis-settur tal-bidja. Il-potenzjal tal-agrikoltura naħseb għadna ma sfruttajniex bizzejiet. Il-bdewa jistaw jamlu ħafna iktar minn dak li qed jagħmlu preżentament, però rridu ntuhom l-ispazju biex jagħmlu dan, biex jelabu dan ir-rwol u jaraw u naraw ukoll li memx kiel. biex huma jużaw teknoloġija ġdida. Rridu naraw naqra kif nistgħu nilħqu il-miri illi aħna s-setjajna. U rridu wkoll nadattaw l-innovazzjoni li mhijiex kwestjoni ta' verifika ta' miżuri dwar kontribuzzjonijiet reali li l-bdiewa jistgħu jagħmlu għall-ambjent u għalina l-koll. Allura, rridu naraw li jem adattamenti kif suppost, rridu naraw naqra li jkun hemm ġodda forsi ta' bjedja u rridu naraw ukoll l-impatt li l-bjedja għandha fuq l-ekonomija u fuq il-preservazzjoni tan-natura. Nistgħu per eżempju l-bjedja integrata biex innaqsu l-emissjoni ta' dissodu tal-karbonju. il messagġu huwa ċar il-futur tal-bjedja u issa. U għallurija ma nkax krux saqajna rridu naraw li s-settur jaħdem it-fit maħna jiena għet nizgura din il-possibilita fir rapporti għaj, nittama li kolħat jappoġġani għada, ħalli bekk natu il-bdewa tagħna l-appoġġ u l-fiduċja li għandhom bżonn. Biex bekk nużaw l-ekspertiż kollha ħalli ntejbu il-bidja għalina għal koll Grazzi ħafna hemm seba illi talbu l-kelma taħt il-proċedura KHDI ħanatukom il-kelma. Issa l-ewwel kelliema Peter Marjana. Iva, pak illi tirnexxi u garanzija ta' prodotti l-ikel ta' kwalità jiddependu l-op fil-qasam tal-agrikoltura u anki mill-finanzjament li hemm bżonn fuq livelli kollha. Bekk aħna nkunu nistgħu eh, niżguraw is-sostenibilità taż-żoni rurali u tal-konsum. Il-relatur laqa l-emendi tiegħi u ta' aktar importanza l kumpaniji żgħar u medji li mingħajr dubju jikkontribwixxu għall iżvilupp ta' żoni rurali u anki għal protezzjoni tal-wirt naturali u kulturali irridu naraw li l-agrikoltura minn angolu differenti fuq livell individwali Eh, mill-perspettiva tal-konsumaturi u naraw il-valur miżjud tagħha bżonn li relazzjoni bejn il-produttur u l-konsumatur tissaħħaħ u tkun ibbażata fuq l-arfin u l-innovazzjoni. Grazzi. Is-Sur Sarano Santos. Grazzi, naħseb li hemm bżonn tal-innovazzjoni tal-riċerka u tal-applikazzjoni tal-bidja innovattiva. Soluzzjonijiet innovattivi kif għalet kif għal oħrajn, importanti li dawn ikunu għad dispożizzjoni tal-bdiewa tagħna, importanti biex intuhom ukoll il-mezzi kollha finanzjari, partikolarment dawk żgħar, dawk li jinsabu fiż-żoni imbeda ultraperiferiċi. Dawn huma għodot essenzjali biex jgħix is-suq lokali. Naseb li rridu koll naraw li nisfruttaw dan iċ-ċans li għanna biex nġildu tibdil klimatiku. Għanna soluzzjonijiet innovattivi bazati fuq teknoloġija billi nwarbu xiftit il-prassi antika tradizjonali u naraw illi dawn il-bdiewa ikunu tassew permezz tal-odot u l-formazzjoni meħtieġa ikunu atturi tal-bidla meħtieġa. Grazzi il-modernizzazzjoni tal-irsiet hija possibilment l-unika tweġiba għal forma Amerikana ta' kif isir ta' kif isir il-bidja. Nasib huwa tweġiba għat-TTIP. Kif nħarsu lilna nfusna kontra l ġgantri u kontra l-lobbyist il-gbar, l ġinkella huwa diżastru kbir għal-ġenerazzjoniet futuri, għall-ambjent u għal-miljoni ta' bdiewa fl-Ewropa illi tajċ kem tħabtu biex jorganizzaw il-produzzjoni tagħhom. Rridu naraw illi napoġġjaw il-wirt tagħhom ma nistawx għalhekk napoġġjaw it-TTIP, il-modell Ewropew huwa bbażat fuq unitajiet żgħir huwa propju l-estrem ta' dak li qed jitolbu l-multinazzjonali fl-Amerika u fl-Unjoni Ewropea. Jekk nagħmlu breakdown tal ta' tessut ta' dan is-settur, naħseb jekk il-morru għatiti ikun diżastru totali. Il-kelma lill-onorevoli li mis eh, l-innovazzjoni eh, tibqa waħda mill-prioritajiet ewlenin eh, fil-kontest ta' tibdil klimatiku ta' żieda tal-talba tal-ikel u d-diem ta' didiet ambientali rridu nappoġġjaw li konna innovazzjoni anke wkoll biex ikonna settur sostenibli. Fi klim ieħor il-bdiewa rridu jipproduċu iktar binqas mezzi fil-ġejjeni. Ma kollu l-adattament ta' teknoloġiji ġodda mill irsietet sissa kienu eh, żgħar, kienu modesti. Allura l-isfidi sur kummissarju huwa propju li nappoġġjaw trasferiment tal-arfien mir-riċerkaturi għal bdiewa. Ridu nużaw tekniċi eh, innovativi naraw illi dan kollu kollu wassal għal opportunitajiet ġodda l-bdewa tagħna. Eżis kollegi, ħafna mill-irsiset illum il-ġurnata bil-kem tarafhom meta tqabbelhom mal-irsiset ta' ħamsen ilu, meta tqabbel dawk tal-2050 ukoll probabbilment ħajkunu ferm differenti. Ġifieri ejja ma mal-iżvilupp. Grazzi ħafna. Is-sur Sebastian sa. Buonanit. Muchas gracias, signora Presidente. Grazie ħafna, signora President, et nitkelmu dwar xi ħaġa li importanti ħafna qed nitkellmu dwar l-innovazzjoni li hija importanti huwa eh, pass ieħor sabiex nejnu lis settur joħroġ mill-kriżi qed inħarsu lejn il-politika li adottatu l-Kummissjoni Ewropea għaw iva prospetti u hawnhekk nixtieq nirringrazzjaw lir relatur illi għalenna li sostenibilità u l-innovazzjoni mhumiex edewa ta' xulxin u għalhekk aħna rridu nitbedu mill-dipendenza li għanna fuq l-agrokimika u rridu konna eh, rispetta għal biodiversità u kol. Aħna għed irridu agrikoltura sostenibli ma dan ma jfessiex irridu morru l-ura fl-modi. Għanna responsabilta mżon ta' riċerka immirata irridu agrikoltura sostenibli bħala fattur sikur u dejjem aħna irridu nużaw dak kollu illi in-natura toffrinna. L-Onorevoli Sani. Signora President, jiena naqbel li il- teknika innovativa fil-agrikoltura hija importanti u għanna bżon ta' informazzjoni f'waqta minn naħa tal-Kommissjoni biex nizguraw illi l-opinjoni pubblika maddurx kontra dan il-proġett. Rridu u koll noħol u rabtiet aħjar bejn ir-riċerka u il-pratika. kena il-dibattitu fuq il-glifosat f'dan il-parlamentu kif nistaw eh, imma id-dinja miex qed tinbidel għaliex il-bdiewa miex qed taslilhom l-informazzjoni. Għalhekk eh, naħseb illi il-Kummissjoni għandha tagħti aktar każ eh, l-użu tal-innovazzjoni. L-Onorevoli Caputo. Grazzi President, agrikoltura effiċenti u innovativi essenzjali biex niffaċċjaw l-sfidi ta' sostenibilità li jiffaċċjaw ta' kuljum l-imprizi agrikoli. Impriza agrikola moderna miex eh, produttriċi tal-beni manki ta' ħaffariet oħrajn u koll trasformazzjoni ta' prodotti agriturizmu fost oħrajn jena naqbel mal-adozzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni bbażati fuq it-teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni monitoraġġ monitoraġġ tal-data fi żmien reali u l-użu ta' sistemi ta' ottimizzazzjoni għal sistemi ta' produzzjoni u agrikoltura ta' preċiżjoni. Dawn l-affarijiet se jwassu għal kontroll aħjar tal-fażi produttiva u rendiment aħjar jiena naqbel u koll li għanna nizviluppa prattiki agrikoli moderni għalix dawn jistaw jgħinu l-agrikoltura ssir iktar attraenti għazzazax u għallek jena nħoss il-Kommissjoni għanda tagħmel iktar biex tifavorixxi l-innovazzjoni fl-agrikoltura. Grazzi ħafna, bekk wasanna fit-tmim tal-proċedura Catch the Eye, nerġa' nati il-mikrofonu lill-Kummissarju Hogan. Grazzi ħafna, Sinjura President, nirringrazzja l-relatur, Sur Hopman, eh, tal-dan il-rapport fuq il-tisjet tal-innovazzjoni u l izvilup ekonomiku fil-ġestjoni futur tal-foms Ewropej minn ħafna konverzazzjonijiet li kelli miegħu jiena naf kemm hu eh, għandu għal qalbu l-innovazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura u jiena ukoll l-sfidi li qegħdin li qed jiffaċċa dan is-settur eh, jitlolbu li nużaw iktar l-innovazzjoni għaliex hija tant importanti l-innovazzjoni għaliex bekk is-settur jista' jiżviluppa prodotti ġodda, metodi ta' produzzjoni u servizzi u jiffaċċa l-isfidi tal-bidla fil-klima u sfidi soċjetali wkoll fosthom problemi tal-ambjent u kwistjonijiet ta' kompetittività. Aħna lkoll nafu li hemm bżonn ta' sikurezza fil profista tal-ikel u li nifokaw iktar fuq produzzjoni tal-ikel illi hija aktar sostenibbli sur Hotman spieganna il-proposti li jgħat jagħmel u jiena ħadd nota tal-azzjonijiet kollha li qed jistiden lill kummissjoni biex tieħu frabta mal-kwistjonijiet imsemmija jekk dan ikunx eh, fir-rigward ta' sistemi ta' ġestjoni bażati fuq l-ICT u eh, inqas dipendenza fuq eh, mediċini antimikrobiotiċi nisħaq fuq l-importanza wkoll ta' sussidjarjetà f'ħafna oqsma kondizzjonijiet lokali tolbu soluzzjonijiet lokali u soluzzjoni il-Kummissjoni mhux dejjem għandha eh, hija l-aħjar entità li tieħu azzjoni, hemm entitajiet oħrajn fuq livell reġjonali u nazzjonali, imma l-agrikoltura trid tkompli dejjem tiżviluppa prattiki u tekniki eh, ġodda. U l-innovazzjoni hija meħtieġa f'dan ir-rigward forsi għanna niftakru kif qed tiġindirizzata l-innovazzjoni fit taħlita politika tagħna hemm Horizon 2020 li jistimola u jappoġġa l-innovazzjoni dan huwa il-programm AFAS għal riċerka l-innovazzjoni u l-biċċa kbira tal-agrikoltura tal-appoġġ għall-agrikoltura l-forestrija riċerka innovazzjoni se tingħata taħt il-sfida tas-soċjetà numru 2 li tinkludi sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, forestrija, kwistjonijiet marittimi u riċerka riċerka fuq l-ilmijiet interni u l-ekonomija tal-ilma il-sfida ta' soċjetà numru 2 u l-parti rilevanti tal-orizzont 2020 qegħdin indirizzaw ħafna mill-kwistjonijiet imsemmija fir-rapport taħt il-programmi ta' ħidma tara 2016-2017 se taraw li Horizon 2020 għandu l-ikbar budget ta' riċerka li qatt kellu bi kważi 80 biljun euro u 3.7 biljun euro huma allokati għal titli tal-soċjetà, eh, sfidi ta' tas-soċjetà numru 2. Il-budget totali għad Agri taħt Horizon 2020 għal 7 snin u 1.5 biljun euro. Erba snin ta' attivitajiet ta' Horizon 2020 diġa ġew il-programmati mill-2014-2017 dan jirrappreżentaw 71 topik għal budget ta' 617 il miljun euro li finanzja eh, numru ta' 112 il-proġett eh, xoħot minnom bdejn f'April tal-2015 u oħrajna tridu jkunu eh, mibdija. Mill-118 il-programm tal-programmi l-orali design minnom se jkunu bbażati fuq iktar innovazzjoni u se jkun hemm ħafna proġetti piloti li se jkunu implementati 20 stat membri rajt illi l-abbozz tar-rapport huwa imħasseb dwar il- l-implementazzjoni frammentata ta' dan il-programmi u naħseb li dan huwa s-saħħa tiegħu wkoll għaliex grazzi għas sussidjarjetà li hemm fil-politika tagħna li nistgħu nilħqu l-Ewropa kollha bi proġetti li huma iktar adattati. Naħseb illi il-taħlita politika tagħna hija tajba għaliex ma nistax ikollna soluzzjoni waħda għal sitwazzjonijiet kollha. Eżis membri il-sena il-ġemali għaddiet jiena attendejt il-laqa informali eh, tal-Ministri tal-Agrikoltura u waqt li kont hemmhekk eh, jiena Ministri l-oħrajn zorna il-wirja fuq eh, li kien hemm Findhoven hemmhekk rajna ħafna użi innovattivi tat teknoloġija Naħseb illi l-kol kemm aħna konna impressjonati minn dak li rajna għaliex eh, kienu rrappreżentati ħafna mill-affarijiet li semmejtu hawnhekk intom l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-investiment fil u l-valur tal-innovazzjoni ma kienx bżon eh, naraw iktar biex naraw kemmu u kemmu ma importanti l-kwistjonijiet li smajna dwarhom illum fir-rapport ta' Sur Hotman. Grazzi ħafna, Kommissarju. Mela